U allora nati il mikrofonu l rapporter għal erba minuti. Yes, okay. Okay. Buonasera commissario. Nisera minn kummissarju nisera minn kollegi il-tikkettija tal-enerġija hija storja ta' suċess, bdiet iktar minn 20 sena illu, u kopjata minn kulħadd. Dan huwa l passaport li magħruf minn kulħadd u jirgarantixxi ħafna prodotti li diġà jeżistu u jidħlu fid-djar ta' 5 miljun ta' ċittadini biex tatu informazzjoni fuq l-enerġija, l-efficienza enerġetika u anki eh, karatteristika oħrajn Flimkien mal l-eco design din it tikketjara enerġetika permettiet li eh, ċittadini Ewropej jistaw jixtru eh, washing machines, fridges, eh, fornijiet u ħafna affarijiet oħra. U bekk nistaw nifrankaw anki l-enerġija u l-emissjonijiet. U naqsu anki il-mart u l ħsara ambientali u anki d-dipendenza politika tal-kontinentana. Xiftit snin illu però din il-kapacità ta' informazzjoni ta' din it-tikketta tilfet effiċenza. Il-konsumaturi ma' konfuzi bħafna skajjel differenti <coughs> u anki fuq il-differenza bejn il-prodotti. U allura wasa il-moment illi dan il-passaport nġedduh biex ikun iktar effiċenti u bekk nistaw nisfrutta u l progressi tal-information technology e li importanti biex <coughs> nikkomunikaw fil-suq attuali u futur. Fil dan il-rapport jena eh, għamiltom uh, uh, tijaj l anijiet tal-proposta oriġinali u rrit, uh, rrit namel digitalizzazzjoni u smajt anki dak li qed jgħidu l-konsumaturi, l-industrija, l-SMEs, l-autoritajiet ta' sorveljanza, il-negozjanti e, u ċittadini wkoll illi huma membri tal-partiti politiċi. U jena proponejt rapport komplikat apposta blan illi nsaħħa il-fiduċa ta' ċittadini wara l-iskandi fil- settur tal-vetturi u nittama li jena kontribuajt għal din il-proposta ta' tiketta moderna. E, illi e, miex sempliciment e, tikketta, imma e, tista' tagħti access għal data bank ta' prodotti illi e, ta' iktar informazzjoni u nistaw nqabluha fil-lingwi kollha. <coughs> nistaw naslu fil-Kummissjoni b'test solidu u ġi e, e, e, wasal test bilanċat illi li jista ġi approvat unanimità u nittama li jkunem l-istess entuzjazmu anke hawnhekk. Il-punti importanti huma daw li senajt il-Parlament jishti jisaħħaħ il-mekkanizmu ta' definizjoni tal-standards tal-klassi ta' efficienza. Iktar trasparenza, iktar kontroll, U bat il-test u l-ispezzjonijiet għandhom ikunu iktar frekwenti u l-informazzjonijiet ta' rizultati għandhom jinqasmu mal autoritajiet kollha ta' vigilanza. <clears throat> Aħna evotajna biex ikunem database b'żewġ sessjoniet waħda pubblika u l-oħra aċċess riservata l autoritajiet kompetenti. Database li titħol fis-seħ l aktar kmini possibbli u se tkun aċċessibbli eh, b'kodiċi QR illi jkun miktub fuq it-tikketta <coughs> aħna rajna wkoll mekanizmu automatiku biex neħu dawk il-ħafna pluses. E, ġifiri nix bżonn iktar A+, A++, u A++++. Hlif <coughs> il-boilers illi għandhom bżon ta' zmin e, iktar twil għal karatteristika tagħhom. E, Tħallax anki fuq il-riċiklaġġ il-president edha tin edha tinterrompi l-kellim għax qed idum wis u jiddispjaċini għajt e, il-rapporter, il-president tajt li kellu erba minuti u għabizom. U rridu nirrispettaw il-ħiniet. E, huwa suġġett importanti ħafna ma xtaqs nirrompik, però regolament huwa regolament. Is-soltu meta nitkellmu nqumu bil-wieqfa. Bħala użanza. Dan huwa dak li namlu dejjem. Thank you very much, Madam Speaker. Honorable... Issa nisimaw merante Signora Malmstrom, membri onorevoli, ringrazio il rapporter naturalmente Sur Tamburrano, l kollega tiegħu tal hedman li għal dan il fajn importanti. Wahda mill-prinċipi ewlenin tal-Unjoni Ewropea eja il-natu setar il-konsumaturi ċittadini biex il-nkun nistarom tranzizjoni lejn l-enerġija pulita. F'tema l-spiritu fl-2015 il-Komissjoni proposta biex tagħmel aġġornament tal-qafas legali għal tiketjar tal-efficienza enerġetika tal-prodotti. Mendu ġit introdotta 20 sena ilu, din it-tiketta sistema eh, permettiet il konsumaturi jistaw jagħmlu eh, għazliet informati iktar minn 85% jiverifikaw din il-tikketta qabel ma jixtru eh, elettrodomestiku. Dawn eh, eh, potenzjal ta' tfaddil sa' 265 miljoni u jistaw ġibu ħafna biljoni ta' euro fil-konfessjoni. Dan jfisser li mux biss kwistjoni ta' effiċenza enerġetika ma anki ta' sostenibilità. Din aċċelerat li żvilupp ta' prodotti u koll oħrajn u aktar efficienza tal-prodotti. U din wkoll eh, sfortunatament saret vittma ta' suċċess tagħha. Hemm bżonn tiġi imġedda l-lum u aġġornata u ħafna minnhom huma fil-klassi iktar olin u għal daqstant ma jagħtux iktar differenzjazzjoni. Kif qal ir-reporter dawn id-definizzjonijiet ta' A+, A++ u A+++ Eh, mumiex effiċenti bizzejiet biex jikonvenċu il-konsumaturi. Wara konsultazzjoni intensiva, <clears throat> il-Kommissjoni eh, proponit li nerġaw l-ura lejn l-iskala minn A sa G. L-importanti l-għat informazzjoni ċara l-konsumaturi biex ikunu ikollhom il-possibilità jagħmlu l-għażliet effiċenti. Illum il-konsumaturi <coughs> jkunu jafu x'inhi l-effiċenza enerġetika bħalma jagħmlu bil-kaloriji flikel, u rridu nagħmlu ħaġa sempliċi. U għadin raġuni jena nilqa l-appoċ tal rapportero tal-Parlament Ewropew li permettina namlu progress kbir din il proposta. Hemm ħafna idejat interessanti fir-rapport u dan jinkludi anki rescaling. Però hemm żewġ bidliet li jiġu proposti fir-rapport illi jiena rridu niżguraw illi dawn bidliet mhux se jkollhom impatt. ċoħi dispożizzjoni illi l-informazzjoni ta' compliance se, se tkun diffiċli ħafna u tqom ħafna flus. U hemm tasib fuq il- fuq il-possibilità u rapport jagħti jinqas eh, ħin eh, għal kommissjoni biex ikollu din id-database. Sena flok sentej. Mux realistiku, jekk naġlu nista' waslu għal database ta' kwalità ħażina u għana ma naqblux. U jista' jkun illi tkun skadenza li ma nistaw x'aħna nissodisfaw. Jena nħares li qoddim naħdem mal-Parlament u mal-Kunsil biex din id-database tkun tista' uh, tiġi mneda minnajr eh, problemi. Eh, il-konsumaturi għandhom id-dritt li kollom l-informazzjoni ġusta biex eh, deċidu fuq il-bidliet li jirdew. Grazie. Grazie ħafna. Grazie tal fat li ċarajt ftit l-affarijiet, issa naddi l-kelma lill-gruppi. U fissem il-PPE il-Onorevoli Royal, Grazie ħafna, esis kollegi. Grazzi l-ewwel net tal-kooperazzjoni tajba ta' bejnietna, kien hemm ħidma iva eh, twila u l-kollegi kollha dan qalu li kien suċċess għandna l-kompromess wara ħidma twila u nixtieq ngħid li jekk jiġi mingħajr dan il-kompromess fil-vot nhar l-erba u l-kompromess jinbidel ħafna ma nkunux nistgħu nappoġġawh ma jkunx iktar l-kompromess tagħna u għalhekk għandna bżonn naraw bir-reqqa ħafna jekk nixtiequ nfetqu dan il-pakket jew nixtiequ nżommu ma' dak li ksibna bil-svantaġġi u vantaġġi. Jien għandi riservi kbar u spjegajtom l-ewwel net aħna kontra id-databases ma nistgħux nifmu għax għandna bżonn nifakaw fuq affarijiet sostanzjali importanti u sa membri mhux qed jikkooperaw fuq affarijiet ċentrali u kif nistaw naħsbu li jkollna database ċentrali Ewropew. Dan ir-rapport ta' monitoraġġ li suppost jagħmel parti minn din id-database fisser illi se jkun hemm ħafna data illi se tlaħħam din id-database u n-nefqa se tkun enormi 2.5 miljun euro maħna sbu ferm iktar bat ħafna nies għandhom bżonn jaħdmu fuq din id-database. U għalhekk se tkun utli u s-sfiq tax-xogħol laqas biss għandhom bżonn database. Mbagħad hemm il-kwistjoni ta' riservatezza ta' konfidenzjalità. Kulħadd jaf li fl-aħħar mill-aħħar bżonn nkunu kawti ħafna x'għandna data sensittiva li mhux suppost tkun aċċessibbli għal kulħadd. Għandi żewġ minuti jidhirli hemm żball għaluli li kelli żewġ minuti. Le, minuta u nof, settajt il-President. Lejt speċini. Iva, għandek biss minuta u nofs, għet il-President. Skużani. Tajtek kważi 20 sekonda iktar, dispeċini. Issa, fisem l-essendi l-Onorevoli Verna. Tlet minuti. Iva, grazie ħafna. Nishtiq nibda billi nirringrazzja l-rapporter u l-kollegi. Is-sur Roy diġà kommenta fuq il-kollaborazzjoni eċċellenti ta' bejnietna. Waħda mill-affarijiet l-iktar importanti hija l-effiċenza enerġetika x'jekk aħna nużaw l-enerġija u nżidu l-effiċenza enerġetika ikonna nisfruttaw ir-risorsi hemm potenzjal kbir hawnhekk li jista' jgħinna naslu għal anijiet komuni tagħna fuq il-protezzjoni tal-klima għanna bżonn l-iktar użu effiċenti tal-enerġija biex innaqsu id-dipendenza minn pajjiżi terzi, kif ukoll biex ovvjament npoġġu eh, iktar flus fil-but ta' ċittadini mhux noħdulhom. Issa, huwa possibbli għal konsumatur illi jagħmel paragun għal prodotti disponibbli u eh, meta jagħmel l-asla tiegħu jkun informat u da kontribixxa ħafna biex niżguraw illi l-etikettar tal-enerġija għal prodotti differenti jistgħu jkunu sviluppati iktar u ma ferm iktar effiċenti minn li kienu fil-passat. Eh, high Efficiency Energy Class huwa argument tajb biex wieħed jixtri prodott u għalhekk l-interess ta' tal-industrija li dan tarah bħala eh, vantaġġ kompetittiv. Naraw sitwazzjoni fejn ħafna prodotti elettroniċi jew elettriċi qegħdin f'din il-kategorija għolja u lej plus ximdaqqiet l-għal kategorija u għalhekk sar diffiċli għal konsumatur jifhem xed jiġri u forsi jkun naqra konfuż. Wasal iż-żmien biex nassiguraw li meta nixtru prodott elettriku l-etikettar ikun faċli il-konsumatur eh, l-etiketta tkun faċli biex il-konsumatur jaqra u jifima u lek għanna kompromess għal dawn il-punti l-iktar importanti l-ewwel net <coughs> il-klassi minn A sa G biex ikun hemm iktar ċarezza u nikkontribixxu biex nassiguraw li l-konsumatur mal-ewwel daqatajn jistgħu jippargonaw il-prodotti u jistgħu interpretaw dawn il-kategoriji għal prodott l-iktar effiċenti mbagħad il-prodotti l-iktar komuni hemm bżonn ikollhom tikketta ġdida għas-sentejn li ġejjin u il-boilers ġifiri għal ħames snin. U billi jkun hemm database fuq pjattaforma magħluqa għall-awtoritajiet u nassiguraw illi ikun hemm l-informazzjoni disponibbli għall konsumaturi. Is-sorveljanza tas-suq nistgħu nsaħħuha fl-istati membri. Min naħa tagħna bħala SND qegħdin naraw ċerti oqsma fejn hemm lokal titjib u naħsbu li database ċentrali hija ħaġa tajba nistgħu nappoġġaw dan l-approċċ u l-Istati membri għandhom bżonn assiguraw illi il-familji illi għandhom dħul baxx ikollhom aċċess. Insaqsi biex ikun hemm deċiżjoni maġġoranza kbira u hekk inkunu nistgħu nagħtu responsabilità għar rapporter fi trialogu li jmiss. Issa fissem li sija l-Onorevoli Fox ta' unot. Grazzi ħafna, President. Grupp tiegħi jilqa' dan is-suġġett ta' etiketta tal efficienza xi sistema attuali toħloq biss konfużjoni fost l-imħuħ ta' ċittadini u nittama illi dawn il-kategoriji sa' triple plus aħna neħħom marru lura sa' A minn A sa' G u aħna kontenti li konna perjodu transizjoni ta' ħames snin, perjodu rapporturi kif ukoll konsumaturi għanna xiftit riservi fuq il-ħolqin ta' database għal prodotti, però aħna sodisfatti illi il-proposta tiċċara il-kriterji dawn ma derux fil-proposta tal komissjoni Din il-database għandha l-potenzjal li tkun utli bħala strument ta' sorveljanza tas suq. Maħna ma nixtieqx, maħna ma nixtiequx li tkun pis fuq l-industrija. Sodisfatti wkoll dan ir-rapport jitlob mill-Kummissjoni illi tikkonsidra skadenza ta' 10 snin għal dawk li huma l-etikettar futuri għax di tkun tfisser spiża fuq l-industrija u l-produttur il-konsumatur nabżon ċertezza matul dan il-perjodu ta' tranzizzjoni. Ma ġenerali aħna nemnu li ġasol tkun benefiċċju tal-konsumatur mingħajr ma żid mal-ispejjeż u nemnu li d-direttiva attwali qed taħdem sew u aħna ma nixqux illi ikonem l-emendi tal-gruppi illi forsi jumponu itkar preskrizzjoni mra beneficju għal ċittadini u dan irras l-innovazzjoni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 Grazzi ħafna. Intkellimt fuq is-sistema l-ġdida fit-tul, il-vantaġġi tas-sistema, il-vantaġġi għall-konsumaturi u li il-konsumatur se jkun jista' jivvaluta il-kwalità tal-prodotti. qed tgħid, Ma ma taħsibx illi l-industrija wkoll hemm bżonn tkun imħarsa wkoll? Ir-risposta jekk joġbok. Iva, President, jena naseb li dawn il-tiketti se jkun ta' beneficju għal konsumatur għax attwalment għandna ċerti tipi ta' prodotti fejn jew kollox huwa single plus, double plus, jew triple plus, u għalhekk il-prodotti l-iktar effiċenti għandhom ħafna pluses u l-konsumaturi jaħseb li huma l-iktar effettivi, pro huma l-inqas. Walek, naf li kull leġislazzjoni timponi xi tip ta' pis fuq l-industrija u dan ifisser ukoll iktar li jina l konsumaturi ma jiena li eh, jinkwetani u li jkollna bilanċ tajjeb. Grazzi. Uh, thank you. Grazzi. Issa fissem il-grupp Alde l-Onorevoli Virink. Żewġ minuti. Geachte Grazzi ħafna, President. Eżis kollegi, din ir-riforma tal-etiketta għandha żewġ l-ewwel net biex il-produtturi jkunu mħeġġin eh, jagħmlu iktar innovazzjoni biex jipoġġu fuq is-suq prodotti iktar effiċenti enerġetikament u mbagħad hemm l-effiċenza mbagħad tas-suq permezz ta' kooperazzjoni, skambju ta' informazzjoni fost l aġenzija ta' Kontroll tal-Istati Membri. Għan hemm bżonn nagħmlu mezz li konsumaturi jixtru prodotti tamir il ma tantx eh, jaħlu biex hekk jkonsmu inqas enerġija u jitnaqsu wkoll il-kontijiet tagħhom u għalhekk dawn it-tlet tanijiet għandhom bżonn ikomplu għaddejji biex il-produtturi, distributuri, il-konsumaturi, l-autoritajiet eh, isibu postom. U nikonsidraw ukoll id-distributuri lokali, l-SMEs, ma nistawx numponu spejjeż żejda fuqhom. Eżis kollegi, naħseb il-kompromess tal-Komissjonija eh, wieħed tajjeb fost il-gruppi politiċi u fid-daw ta' l-interessi tal-partit interessati u l-ek naħseb li aħna għazinna approċ ambizzjuż, approċ illi juri biċċar dak li huwa għafatiblu dak li mhuwiex. Aħna qegħdin fil-fażi ta' wara l-iskandlu ta' Volkswagen u għalhekk dan il-kuntest urġenti nagħmlu mezz il konsumaturi jerġgħu jkollhom fiduċja fit-tikketti li jsibu fuq il-prodotti. Hemm bżonn inkun ċar friġġ li konsma wis enerġija ħażin għalija bħal bħal karozza illi tikkonsma wis diesel ħażin għall saħħa għall-ambjent kif ukoll għall-but mħabba il-kont enerġetiku. Jina kontent ħafna bil fadedit li se jkunem fost l-istati membri nittama li jkunu jistaw jiddefendu kol dan l-approċ. Grazzi ħafna l-Sinjura Viring. Issa fissem il-GUE NGR, issa sur Silli Kjotis. Grazzi ħafna President. Lower net nixtieq nirringrazzja lis sur Tamburano għal ħidma tiegħu il-grupp tagħna il-gwe għamil bidunet li huwa importanti ħafna li konna sistema illi ċittadini, il-konsumaturi jkunu jistgħu jifhmuha sew so, u li din is-sistema jkollha l-informazzjoni neċessarja għalhekk naqblu ma' dawn il-proposti jiġifieri illi inneħħu kull kull informazzjoni illi tiżvija u jkollna sistema sempliċi għal etikettar minn A sa G biex hekk il-konsumaturi meta jalsu li jkunu informati jkunu jistgħu wkoll iwarbu l-flus. U aħna ressaqna emenda minna ħatana u nipproponu li din is-sistema tiġi fisseħ immedjatament il-prodotti kollha. Għandna wkoll proposta importanti ħafna għal database digitali fejn il-konsumaturi jkunu jistgħu jkollhom aċċess mingħajr ħlas. Imma naħseb li huwa importanti wkoll li din id-database tipprovdi iktar informazzjoni għal prodotti kif ukoll fuq id-drittijiet tal-konsumaturi biex hekk ikollna strument biex inwaffqu kull dubju fil-moħħ tal-konsumaturi biex jisiru dawn l-affarijiet għanna bżonn nifotaw favur dan ir-rapport biex hekk ir-rapport imur direttament fil-fażi tan-negozjati għall grupp tal-ħodor il-Onorevoli Javor. Għal minuta. Grazzi ħafna, President. Assis <coughs> kollegi. Dan huwa dibattitu importanti ħafna huwa importanti wkoll il-konsumaturi ikunu informati sew fuq il-konsum tal-enerġija u ir-rapport illi adottajna fil-Kumitat ITRE m'għandux fiħdanu ħafna mill-idea ta' oriġinali bin-naħa tas-sur Tamburano u għalhekk naħseb li għandna bżonn neġgħu indaħlu xi ftit punti li s-sur Tamburano kellu fir-rapport tiegħu u essenzjali illi r-rapporter jirċevi mandat għal eh, kondotta tal-trialogi huwa kruċali illi sal-2023 naslu għal dawn il-kategoriji A sa G għal prodotti kollha għax huwa urġenti ħafna illi l-konsumaturi ikunu informati fuq il-konsum tal-enerġija fiċ ċiklu ta' ħajja ta' prodott determinat u għandna bżonn dal-etikettar għal prodotti enerġetiċi kollha. Fisem il-grupp INF e is-Sinjura Kappel għal minuta u nofs. Grazie ħafna, President. <coughs> Ir-rapport fuq il-tikketja ġdid l-efficienza enerġetika huwa fl-interess tal-konsumaturi l-ewwel net. Dan għat-tikketjar eh, verżjoni tnejn kif eh, sejħitlu l-Kummissjoni eh, iġib anka xi dubi miegħu, ma naħseb li mod ġenerali huwa pass tajjeb għaliex għandu ħafna fl-affarijiet. Li nżidu l-efficienza enerġetika tal- Eh, tat-tamir tagħna billi nibdew nużaw issa skala minn A sa G, dan jfisser illi hekk nistgħu neħilsu mis-sistema tal-ħafna sej A+, A++, etc. Aħna nafu li l-tikket enerġetiku jaħdem 85% tal-konsumaturi Ewropej eh, jagħtu każ dawn it-tikketti meta jkun qed jiddeċidu x'se jixtru. U dan iwassal ukoll sabiex l-industrija tkun iżjed innovattiva 450 miljun euro ġew frankati grazzi għat tikketti. Il-konsumaturi grazzi għat tikketti kun jistaw iqablu oġġett ma ieħor u iżjed il-qoddim b'din l-iskala A sa ġe ser ikun iżjed faċli għalihom biex jażlu x'ħajixtru. Bekk jagħmlu l-affarijiet it-tajba biex innaqsu l-konsum tal-enerġija tagħhom anke l-ammont ta' flus li jonfqu fid-dawl. U fit-tikketta tkun tista' tara anke iżjed dettalji dwar il-prodott. Naħseb illi l-Kummissjoni sabet soluzzjoni tajba b'dan il-dan il-rescaling, klassifikazzjoni ġdida, ġifiri 50% eh, tal-prodotti fa' u u 50% fa' u be u 25% eh, fil-klassi A. Eh, jiena naħseb illi mixin fid-direzzjoni it-tajba u għanna nixbu dak illi nixtiequ. Grazzi, issa, l-Onorevoli Hockmark. Grazzi ħafna lill-relatur. Naħseb illi meta niddiskutu il-tikketjar dwar l-effiċenza enerġetika u importanti illi nżommu f'maħna li l-idea, il-konċettu għali eh, mux eh, l-affarijiet ikunu tajbin biss, imma li dejjem nibqgħu nitiebu. U għalhekk importanti illi ikonna tikketti ċari illi huma faċli wieħed jisimhom jifimhom. Biex bekk il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu dejjem għażla aħjar u ikunu jistgħu jappoġġaw dawk l-industriji illi jinvestu fit-teknoloġija tagħhom. U naħseb illi Dan importanti mhux biss għal din id-diskussjoni imma anke diskussjonijiet oħra dwar l-enerġija u l-effiċenza enerġetika. Eh, kull, eh, kull tip ta' tamir ġdid li joħroġ huwa dejjem aħjar minn ta' qablu. U huwa żball jekk aħna eh, nifqu ninwaqfu l-iżvilupp u għalhekk naħseb li f'din id-diskussjoni dwar il-tikketti tal effiċjenza enerġetika U importanti illi ma nifukawx wis fuq il-burokrazija, ma nqadux moħna li dan se niksbuh grazzi għal regoli, din hija xi ħaġa illi jixprunawa l-industrija, l-kumpaniji, mhux il-databases li għandna, u jekk ir-regolamenti ma jkunux sempliċi u aċċessibbli, mm, l-iżvilupp ser, ser jiqaf, ser jistaġna. Għalek jena nappoġġa dan rapport imma nisħa u koll illi dan għandu jkun miftuħ għal teknoloġiji xprunati mill-kummerċ, mill-industrija u anka mill-dialogu mal-konsumaturi. Grazzi. Grazzi, issa l-onorevoli Zanonato. Grazie Presidente. Grazie Presidente il-ġlida kontra il-bidla tal-klima u sikurtà tal-enerġija u koll jaddu mill eh, għandha tkun fidejn l-azla libera tal u informata tal-konsumaturi. Għandu ikunu effiċenti enerġetikament dawn il-prodotti u dawn se jipermettu illi sen se nifrankaw 175 miljoni ta' tonnellati ta' petrol, ta' zejt. Eh, Għastanti uh, ħaġa importanti ħafna illi nużaw dawn il- dawn it-tiketjar biex bekk eh, eh, inkunu nistaw Eh, fidejn li ċittadini jazlu li <coughs> li iniġdu inqas. Il eh, hemm ċerti tipi li huma eżenti per eżempju fuq it-tisħin u bekk eh, l-iskala ta' tiketjar bħalissa kif inija proposta hija aktar ċara u ma li fl ma mal-Konsil nkunu nistaw namlu progress. Eh, grazie. Signor Deputato Jose Blanco Lopez. Muchas gracias. L'onorevole Blanco Lopez. Grazie ħafna. Eh, kif fedna diġà dan il-regolament dwar it-tikketti tal-effiċenza enerġetika huwa eh, essenzjali sabiex il-konsumatur u ċ-ċittadini kollu aċċess għall-aħjar informazzjoni, l-aħjar arfin dwar l-impatt illi xi prodotti li hemm fuq is-suq jista' ikollhom fuq eh, il-kont tad-dawl illi mbagħad iħallas il-konsumatur. Danna huwa regolament illi bla dubju ta' xejn ser jikontribwixxi għall-antana li naqsu l-emissjonijiet. Hemm bżonn li jsir dan ir-rescaling fit-tikketti Eh, minħabba l-fatt illi eh, bħalissa fil-klassi enerġetika li siet effiċenti hemm wisq prodotti hemmhekk f'dik il-kategorija u għal daqstan din l-iskala m'għadix tajba m'għadix toffri biżjed informazzjoni konsumatur. Eh, l-industri per eżempju bħal dawk li produċu l-heaters issa wkoll implementaw dawn it-tikketti tal-effiċenza enerġetika. Din dan ir-rescaling issa wkoll ser jevita każijiet ġodda bħal Dieselgate U dan għandu jfisser li l-kondizjoni ikunu reali, ma jkunux reali biss eh, fil-testijiet fil-laboratorju. Eh, Muxu grazzjas. Eh, now, Deputy Jeppe Kofot, one minute kif please. L-Onorevoli Kofot għal minuta. Grazzi ħafna, President. Id-deċiżjonijiet li ħadna fl-2010 issa qegħdin insaħħuhom minħabba il-kondizzjoni trissette ħafna li hemm fl-industrija. Fl-2020 sal-2020 ser inkunu frankajna konsum enerġetiku daqs ma tikkonsma l-Italja u kull eh, kull dar ser tkun qed tifranka 2300 krona mill-kont tad-dawl tagħha fis-sena. U dan huwa ta' valur kbir għal ċittadini Ewropej, sekku miex Portugiżi jew Ċeki jew Svediżi ma tagħmilx differenza. Dina il-leġislazzjoni hija waħda ta' suċċess bla dubju ta' xejn u aħna s-seqdin insaħħuha u nestenduha. U qed neħilsu issa mill-A+, A++, A++, u dak il-taħwit kollu eh, ta' tikketti li hemm fuq il-washing machines, fuq il-hoovers u prodotti oħra. E, fil-futur, kull ma ser ikun fuq it-tikketti huwa klassifikazzjoni minn A sa G li huwa iżjed ċar u ser ikompli jgħinna biex nifrankaw il-flus fil-kontijiet tad-dawl. Grazzi. Issa naddu għal kaċ tiegħi l-Onorevoli Bogovic l-ewwel wieħed. Għal minuta. Grazzi. Jina nappoġġa din l-inizjattiva din għandha twassal iżjed progress għal konsum ta' enerġija iżjed effiċenti. u anka sabiex naffaċċaw l-sfidi għanna għoddimna, tibdil fil-klima, l-użu tagħna tal-enerġija fl-Ewropa, eccetera. F'dawn l-aħħar 20 sena l-Ewropa dejjem it-trattat iżjed dawn il-kustjonijiet. Iżda jidher biċ-ċar illi għadna lura. Madankollu dan huwa pass il qoddim huwa pass illi għandu jġib titjib għal konsumaturi jina nappoġġa dan it-tibdil fit-tikketti enerġetiċi u anka fil-kategorije fil-klassijiet issa nibdew sistema minn A sa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 ma' suq intern kif ukoll tibdil fil-klima, ma tibdil mal-sigurtà eh, enerġetika, ħafna affarijiet. Għalhekk huwa importanti ħafna għal pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea li jġildu dan il-fenomenu tal-faqar enerġetiku. Il-mira li ffissa l-Kunsill Ewropew fil-2014 kien li intejbu l efficienza enerġetika b-20% sa l-2030 u dan ifisser li l-istati membri u l-produtturi għandhom ikollhom informazzjoni ċara fuq il-prodotti tagħhom. B'dan il-mod il-konsumaturi kollhom informazzjoni ċara sabiex ikun hemm din it-tranzizzjoni tal-enerġija. U dan ifisser li l-Istati membru anka ċittadini ikunu jistgħu jiffrankaw l-enerġija u l-Kummissjoni Ewropea għandha tkun tista' tiffinanzja din it-tranzizzjoni. Grazzi ħafna. Evharisto, uh, deputy Ivan Jakovčić. a flopis. L-Onorevoli Jakovčić. Mela, l-ewwel qabel kollox, nixtieq nappoġġa din il-proposta u dan ir-rapport. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li ċertament ħadd ikkontribwixxi għat-titjib tal-manifattura tal-prodotti kif ukoll ħatas tagħti benefiċċji kbar lill-ċittadini, lill-konsumaturi. Il-ticket jar li kellna qabel kien eh, ħawadna ħafna. Hemm bżonn li konna xi ħaġa sempliċi, xi ħaġa li fil-fatt verament għandna bżonn. U għalek, f'dan il-kuntest, nixtieq nagħti l-appoġġ sħiħ tiegħi għal dan. Sinjura Kummissarju, nixtieq nastaqsik dan li ġej. M'għandux ikonna xi ħaġa sempliċi anka għal prodotti oħra fis-suq komuni, ġbri li konna sistema ta' tikketjar sempliċi ħafna dwar il-kwalità ta' servizzi u prodotti? Jena naħseb li s-suq waħdieni għandu jkollu mod uniformi kif jittikketja il-prodotti u s-servizzi. Issa l-Onorevoli Kelly, l-aħħar imma mhux l-inqas. Jina kont involut fil kop 21 l-ewel darba li kena globa, ftejn globali għalek issa l pajzi edin jersu lej it-tnaqis tal emissjoni tal-gassijiet tal-effett serra kif ukoll biex il-żieda fit-temperatura tiġi limitata għal 2 gradi u 1.5. L-efficienza enerġetika huwa qasam mewlini nistgħu nagħmlu ħafna iżjed u qed nieħdu gost li għandna d-dettalji issa għax għandna l-miri, mista rridu naraw id-dettalji speċjalment li għaw ħafna nies li jixtiequ li jagħmlu kontribuzzjoni jridu jsalvaw il-pjaneta u ovvjament jridu jnaqsu il-kontijiet tagħhom. E, l-idea li e, xi ħaġa li kollha A maħħa tkun l-aħjar ħaġa, se jekk A jew A Plus eh, dak huwa dettal. Eh, ikun aħjar u ħafna iżjed sempliċi għal konsumaturi u għalhekk huwa mod kif inkunu nistgħu neħqu il-miri tagħna għalhekk nixtieq ngħid grazzi u prosit lil kulħadd grazzi. Mela, fisem il-Kummissjoni, is-Sinjura Kommissarju Cecilia Malmstrom. Grazzi ħafna Sur President, membri onorevoli, nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu tant utli. Naħseb li hemm bil b'saħħtu u appoġġ b'saħħtu li nirvedu it-tabella ta' enerġija u nagħmluha aktar enerġetik eh, aktar faċli għal konsumatur. Issa xi kliem fuq id-database Dan mhux ħajkun xi pis amministrattiv kbir, dan l-unika obbligu li qed joħloq huwa fuq il-manifatturi u l-importaturi li eh, jirreġistraw il-modell billi jidaħlu fis-sistema informazzjoni li diġà hija mitluba taħt għat delegati differenti. Dokumentazzjoni teknika tkun aċċessibbli biss lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq Ġviri, il-sigurtà tad dejta hija mħarsa, il-Kummissjoni diġà għandna din tip ta' esperjenza, pereżempju fil-kosmetika, u dwar l-ispiża L-ispiża tista' tkun anka inqas minn tal-lum għaliex il-manifatturi m'għandhomx għalfej iżommu eh, id-dokumenti tekniċi disponibbli għall awtoritajiet ta' sorveljanza tassu għal ħames snin wara li jiġi prodott l-aħħar prodott. Għalek, din qed nittamaw li ħatkun utli għal konsumaturi u ma tkunx qed poġġi pis ikbar fuq il-manifatturi. Iva naqbel li għanna bżon standards aħjar u iżjed sempliċi, ma nistgħux insolvu din illum, imma nistgħu nibatu messaġġ ċar. Messaġġ li aħna qegħdin naqblu li nagħmlu xi ħaġa importanti u ngħinu lill konsumaturi sabiex ikunu jistgħu jagħmlu ħidma importanti biex nirrevedu it-tikketjar tal-enerġija u l-Kummissjoni qed tistenna bil-ħerqa li tkompli taħdem mal-Parlament Ewropew sabiex finalizza din il-proposta u nixtieq nirringrazzja għal darba rapporter u shadow rapporters differenti għal ħidma li saret illum. Grazie ħafna. Grazzi, Signora Komissarju, u fl-ħarnet il-rapporter Dario Tamburrano. Għandek zeċ minuti. Infa jena xtaqt nirringrazzja il-Komissarju u l-kollegi kollha għal din it-triq li ħadna fl-imkien għall apprezzamenti u anka għal kritiki li irċivejna il-kritiki kienu utli biex ikun nistaw ikonna rapport bilanċat kemm jista' jkun. Jiena f'dawn ix-xhur fil-waqt li konna qegħdin niktbu dan ir-rapport waqt li kont qed nikteb il-proposta tiegħi, jiena kelli f'moħħi stampa ħolma. L-idea ta' tikketta 2.0 u dak li nistaw niksbu permezz ta' din it-tikketta u il-kodiċi u il-database. Jina immaġinajt li xi darba jien stess nista' nkun f'xi ħanut tal-elettrodomestiċi u nara forsi t-tikketta l-ġdida tana qed taħdem. Naraw xi ċittadin Ewropew eh, bħal eh, ma jisqilhom jistgħu jagħmlu l-ċittadini tal-Awstralja eh, għal ħafna snin, ikun jistgħu jiskanjaw il-QR code u jkun jafu aktar anka dwar l-informazzjoni tal-konsum, u ikun jista jara eżattament eh, il-konsum tiegħu anke tal-familja tiegħu eh, u jkollu app forsi li għadha ma teżistix ma fil-ġejjin tkun teżisti li turi l ispejjeż effettivi ta' dak il-tamir eh, elettroniku, elettriku u jara eżattament kemm jaħli x'inhuma il- Il-mod kif jaħdem u kun jista l-konsumatur eh, jifranka l-enerġija, jifranka l-flus, u dan huwa propju kif immaġinajt li din it-tikketta taħdem u nittama li dinja xi ħaġa li fid-dinja reali narawha kemm jista' jkun malajr u nistgħu nagħtu l-Ewropa bħalissa għandha bżonn dan anka forsi storja żgħira ta' suċċess hawnhekk. U jiena nittama li ħankunu nistgħu nimxu l-qudiem u navvanzaw flimkien. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Tamburano. Mela, fuq dan il suġġett